il-konvenzjoni tal-ILO aħna qegħdin nadottaw ukoll riżoluzzjoni progressiva li qed jipproponilna kollega David Martin, ġifieri ejja nivvutaw favuriha u napprova. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Fjellner. Grazzi ħafna. Sur President, Sinjura Kummissarju, nirringrazzjak ukoll fl-aħħar aħna għandna dan il-ftehim mas Singapore naħseb illi dan kellu jkun ftehim sempliċi iżda domna għaxar snin biex nikkonkluduh ma kienx tort tagħhom iżda t-tort tagħna ħafna mill-kollegi tagħna kienu qed jagħmlu minn kollox biex jippruvaw ixekkluh dan il-ftehim anke f'termini ta' ixkila l-investiment u qed ikomplu jippruvaw jagħmlu hekk ukoll jiena naħseb li dan għamel ħafna ħsara għall politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea Mut nitrattaw li Singapore daqshekk ħażin jiena naħseb iżda li dan huwa ftehim tajjeb pożittiv minħabba li Singapore hija ekonomija dinamika ħafna fl-Asja u naħseb li għada aħna għandna nappoġġjaw dan il-ftehim. Naħseb li hemm ħafna illi huma kontra dan il-ftehim minn kull naħa u qegħdin nippruvaw ixxekklu l politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea u nħallu kollox fidejn iċ-ċini jiena naħseb illi din hija l ħaġa li nistgħu nagħmlu. Ġifieri għandna jkollna kemm jista' jkun appoġġ għal din il-proċedura u nerġgħu niksbu l-konfidenza u l-fiduċja li tlifna. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Ġel. Grazzi ħafna Sinjor Kummissar jiena membru tal-delegazzjoni Asja u nemmen ħafna fuq fl-importanza strateġika ta' din iż-żona għall-Unjoni Ewropea jiena kelli din l-okkażjoni li niddiskuti dan il-ftehim ma' numru ta' partijiet interessati, inkluż l-NGOs u rappreżentanti oħrajn u kulħadd jappoġġa sobija tajba bejnietna u naħseb li anke minħabba illi il-ftehim kummerċjali huwa importanti naħseb li ma nistgħux inserħu wkoll fuq eh, imsieħba kummerċali oħrajn. Jiena naf li hemm min għandu riservi fuq is-sostenibilità u ratifikazzjoni tal-Konvenzjoni tal-ILO. Jiena serraħ li moħħi David Martin, wieħed mir-rapporters li għamel xogħol eċċellenti u ġiel l-Singapore, nista Singapore biex jieħdu impenn fuq il-konvenzjoni tal-ILO u kien hemm ukoll klawżola illi hija fuq l-iżvilupp sostenibbli tmur lil ilmel f'tejjim illi kellna sissa di mhix biss xi ħaġa li ta' mille kurrun Sur David iżda anke lill grupp tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Reveli Valesa, sa' kjoġbu. Grazzi għadha ħana ħan votaw favur il-kummerċ ħieles ħalibek inħarsu l-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej. Aħna ħanivvutaw favur il-tkabbir ekonomiku iżda anke favur standards li jistgħu jtejbu s sistema Anke l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u protezzjoni ambjentali minkejja li kultant dan il-ftehim ikun diffiċli u tajjeb li jkollna standards li jkunu ta' eżempju fil-dinja globalizzata. Nafu li dan il-ftehim kummerċjali wassal għal tkabbir sostanzjali tal-esportazzjoni tal-Unjoni Ewropea aħna bħalissa għandna l-ikbar numru ta' ftehim preferenzjali illi u għattif iktar minn ħames kontinenti. Jiena naħseb illi rridu noħolqu wkoll xogħol fl-Ewropa li jista' jinħoloq permezz ta' dan il-ftehim. U għal darb'oħra nixtieq ngħidilkom illi ftehim kummerċjali mas Singapore mal-Ġappun pereżempju meta jidħlu fis-seħħ dan jista' jkun ta' ftehim ta' benefiċċju għalina u aħna nistgħu nibbenefikaw minnu wkoll. Tama li għadha ħankunu nistgħu nivvotaw favur dan il-ftehim. Grazzi. Grazzi. Issa għandna Francisco Assis. Grazzi ħafna lilkom jiena niqafawne kull rivili tal-iċka ħajkompli bit-mexxija tal laqgħa Grazzi ħafna sur President dan il-ftehim huwa eh, verament importanti għall-Unjoni Ewropea jekk aħna ma nixtiequx inkomplu Niġibdu lura iżda nkomplu nifetħu għal eh, regolamentazzjoni tal-globalizzazzjoni. Jiena naħseb li dan il-ftehim ta' sħobija ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Singapore li niddiskutu huwa punt ta' tluq tajjeb ħafna għal żvilupp ekonomiku tal- l-Unjoni Ewropea f'qasam u żona verament importanti naħseb li dan jista' jkun verament il-bażi tat-titjib ta' relazzjoni tagħna mas Singapore ħalli jista' jkollna kooperazzjoni aħjar f'numru ta' oqsma differenti aħna din niddiskutu id-drittijiet tal-bniedem l-qorti tal-investiment għandna numru ta' kwistjonijiet um, anke fuq is-saħħa l-ambjent. Grazzi skużani għadhom kemm informawni li qegħdin kważi nofsija tard jiġifieri kulħadd ħajkollu jżomm mal-ħin li ngħatalkom. Jiddispjaċini minn qabel ħan iskuża ruħi aħna ħanżommu l-proċedura kaċdija iżda mhux ħan ippermettu li nirċievu talbiet taħt skont il-karta l blu Grazzi ħafna issa għandna l-Reveli Peter le. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nifraħ lill kollega tijaj David tar-rapport eċċellenti il-partnerjat u l-kooperazzjoni ma' Singapore iġib miegħu mhux biss il-protezzjoni tal-investiment imma wkoll partnerjat politiku illi se permettilna li jkollna kooperazzjoni ferm iktar intensiva għall protezzjoni tal-ambjent, is-sigurtà, l-iżvilupp, etc. U dan il-ftehim jiftaħ il-bib beraħ għal possibilitajiet oħra ta' kooperazzjoni fid-dittijiet tal-bniedem, e, limitazzjoni e, tal-armi nukreali, oqsma oħra pas-saħħa. U dan il-ftehim ukoll jippermettilna ninċidlu flimkien kontra il-kanċer u hekk nkunu nistgħu naħdmu flimkien mar-reġjun kollu kemm hu. Thank you, President, dear colleagues, Commissioner. Grazzi ħafna, eżis kollegi, dan huwa għaftajim li huwa bilanċatu tajjeb ħafna safejna fjena il singapur ħadu impenn li ratifikaw il-konvenzjonijiet mill-iktar fis possibbli iżda naħseb li xi ħaġa li hija verament rilevanti hija li veru li Singapur għandu ħafna rendu kont tajjeb, iżda naħseb li għandhom pożizzjoni tal-banka fuq is-segretezza tal-banek. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea allura għandha timplementa miżuri biex dawn ma jkunx hemm iktar um, lok għal taxxa tassazzjoni doppja pereżempju, aħna rridu naraw jekk id-drittijiet tal-investituri mhux kompatibbli mad drittijiet ambjentali u mal-istandards ta' trasparenza. Dan il-ftehim huwa qed jirrappreżenta potenzjal tajjeb iżda ħafna jiddependi wkoll fuq il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea illi timplika illi dan għandu jkun implementat bisħieħ. Grazzi ħafna. Onorevoli Mamikins. Iva aħna bdejna fis-sena 2014 b'din mistoqsija illi saqsejna l-Qorti tal-Ġustizzja fis-sena 2017 riċevejna tweġiba u issa qegħdin fis-sena 2019 u ħajkun hemm ħafna pajjiżi tal-Asja illi magħhom ħankun nista' jkollna ftehim bħal dan. Jiena kuntent ħafna bejn fuq il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada u naħseb illi il-protezzjoni għall-investiment, il-proibizzjoni ta' tassazzjoni doppja. Dawn huma affarijiet ta' benefiċċju mhux biss għall-imsieħba kummerċjali tagħna iżda anke apparti minn hekk il-proċeduri li aħna qegħdin napplikaw huma verament ta' pis u jistgħu jipperikolaw u jgħeddu jitelfu lill unjoni Ewropea u jġeluna nitilfu iktar ħin, jiena naħseb li rridu naraw sent x'tista' nagħmel biex dawn il-proċeduri jkunu iktar maġlin u iktar trasparenzi l li jbużoj. Grazzi ħafna sur President jiena nilqa dan il-ftejn mhux xtiqnejt proset ukoll għal tim tan negozjati Singapore ilna nserħu fuq u naħdmu eh, miegħu hemm iktar minn 10,000 kumpanija illi għandhom rabtiet kummerċjali miegħu u aħna naqsmu wkoll ċertu valuri komuni bħall-istat ta' dritt. Is-Singapore huwa wieħed mill ehm, msieħeb kummerċjali l-iktar b'saħħtu naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll ħalli bekk ikun hemm relazzjoni tajba bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-ASEAN li waħda mill-ekonomija l-iktar li qed tikber malajr, jena naħseb li eh, dan il-ftehim għandu joffri ktar opportunitajiet biex nesportaw li Singapore u eh, hemm possibilità ta' eh, tkabbir ekonomiku potenzjali kbir ħafna. Tajjeb mela issa nistgħu niftu l-proċedura KHDI. Issa nibdew bis-sur pospixil għal minuta. Grazzi ħafna, sur President, jiena nixtieq illi ngħidlek proset sira kommissarju tal-irnexxilek tikkonkludi dan il-ftejm ta' kummerċ ħieles. Jiena naħseb illi aħna rridu nippromovu l prinċipju ta' kummerċ ħieles madwar id-dinja mhux bħall-amministrazzjoni Amerikana ta' bħalissa nixtieq ngħid xi ħaġa oħra naħseb li fil-ġejjin għandna nkunu iktar ambizzjużi meta nnegozjaw ftehim bħal dan. U għandna nqassru wkoll perjodu ta' negozjat minħabba li jilna kważi 10 snin għaddejjin hekk. Kien hemm il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea li kienet involuta iżda rridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex nikkonkludu dan il-ftehim ukoll. Jiena naħseb illi nittamaw li nkunu nistgħu nagħmlu ftehim multilaterali maż-żona kollha tal-ASEAN. Jiena naħseb li l-kummerċ ħieles għandu jkun eh, għandu jkun għat mill-ideali ta' eh, globali, ġifir rridu naraw kif nkun iktar effettivi. Grazzi ħafna. Sur Polċak, jiena nixtieq ngħid li nemmen illi l-kummerċ ħieles mingħajr xkil huwa verament importanti. U naħseb li għandna ċertu valuri. Eh, Obħud tari jeżaroġinna ferru. U eh, naħseb illi għandna bżonn ta' regoli ġusti u nixtieq ngħid proset lir rapporter U li t-teams li meċċew il-negozjati naħseb li aħna nixinna nsibu bilanċ tajjeb dan l ftejim u verament hija tjati opportunità tajba ċittadini għal-kumpaniji u l-istituzzjonijiet tagħna. Ma nafx eżattament ċtib ta' ftejim ieħor jista' jkollna illi ma jkunx tajjeb, iżda jiena naħseb li ħankunu qegħdin naħlu l-ħin. Jiena favur dan l-abbot. Grazie, grazie President. Grazie ħafna Presidenti. Tisħiħ ta' relazzjoniet ma' Singapore hemm bżonn naraw mod favorevoli għax jiftaħ suq importanti joffri l-possibilità li ntejbu dialogu anke fil-qasam tal-ambjent li fil-klima drittijiet tal-bniedem kif ukoll it-taxxa. Dan il-ftehim però għandu affarijiet perikolużi illi diġà rajna qabel Formata ta' ISDS eh, liġi pubblika internazzjonali illi jagħti l-investitur barrani illi jagħmel rikors fuq kontroversja quddiem qorti ta' pajjiż ieħor. U għalhekk dan ifisser illi dawn il-kumpaniji jistgħu eh, jistgħu jakkużaw il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea pereżempju fuq il-politika tagħhom tal-ambjent u il-ftehim dan il-ftehim huwa biss l-ewwel wieħed imma jista' jkun ukoll kopjat maċ-Ċina mal-Messiku u ma' ekonomiji kbar oħra. Is-sur Marjas għall minuta. Grazzi ħafna, President. Il-ftehim għal sħubija ekonomika ma' Singapore se wasanna għad tkabbir fil-kummerċ u dan ifisser iktar importazzjoni ta' prodotti bl-irħis minn Singapore lejn Unjoni Ewropea. Għax eh, Singapore miexejn eh, lif post li importa me ċina imma anke prodotti tas Singapore stess ma nafux kif jinħadmu ma jirrispettawx id-drittijiet tal-ħaddiema hemm ħafna dumping soċjali u għalhekk ma nistgħux nitkellmu fuq kummerċ ħieles u ġust dak li għandna hawnhekk huwa kontra l-interessi stess tagħna u jiena kontra ovvjament l-ISDS, kontra dik il-loġika illi eh, tħares l-investituri u issa l-Unjoni Ewropea insit kollox fuq issa ta' dritt, drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-kelma fis-Singapore. Issa nikkonkludu l lista jekk jogħġbok, Sinjura Kummissarju, nadilek il-kelma għal-replika tiegħek. Grazzi ħafna, Sur President, onorevoli membri. Nixtieq ehm, wieġeb għax ftit mistoqsija ftit mistoqsijiet. Mela qegħdin nitkellmu fuq id-dejn pubbliku. Aħna dan huwa esklus, esklus mill-ristrutturazzjoni hawnhekk tistgħu tkunu kajmana. Mela l-ISDS fl-Unjoni Ewropea ma tiżistix iktar aħna ħadniha posta bil-kooperazzjoni u talba tagħkom nirringrazzjakom għandna sistema sa moderna ġdida illi l-Avokat Ġenerali qal hija kompatibbli perfettament mal leġiżlazzjoni Ewropea. Din is-sistema ġdida tneħħi ħafna lakune li kellha l-ISDS hemm trasparenza sħiħa, mekkaniżmu tal-appell, hemm limiti ċari fuq ir-rikorsi, u jgħid li l-istati għandhom id-dritt jirregolaw. Issa, Singapore mhijiex fuq il-lista ta' ġurisdizzjonijiet li ma jkoperawx fuq l-evażjoni tat taxxa fuq il-GIs veru illi dan għadu punt pendenti, Singapore se jagħmel reġistru biex jipproteġi l-indikazzjoni ġeografiċi u l-pajjiżi tagħna jistgħu japplikaw għal 196 indikazzjoni ġeografiċi li kienu fuq il-lista u jidħol fis seħħ biss meta ikun hemm rispett xira. Veru Singapore għandu jirratifika tliet konvenzjonijiet tal-ILO imma l gvern qed jaħdem ħafna u hemm kooperazzjoni mal-ILO biex din il-leġislazzjoni tkun f'konformità ma' dawn it-tlet konvenzjonijiet u jiġu ratifikati eventwalment kien hemm ittra mill-gvern ta' Singapore fuq dan il-proċess. Jekk u nittamaw illi tivvotaw favur dawn il-ftehmiet għada se tivvotaw għal FDI ambizzjuża, ftehim ambizzjuż, punt ta' referenza għal ħafna ftehimiet fil-futur fir-reġjun tal-Asja se tivvotaw favur ftehim illi eh, jikopja l-approċċ li rittu intkom u tagħtu qafas l kooperazzjoni wiesa bejn l-Ewropea u Singapore biex hekk relazzjoni tagħna jkollu pedament sod u qawwi ikun hemm il-kuntatt bejn in-nies, ir-riċerka u dan kollu permezz tal-ftehim ta' partnerjat. Ikun l-ewwel ftehim adottat mill-Parlament Ewropew wara l-istruttura jew l-arkitettura moderna l ġdida qegħdin nespandu il-ħbib eh, tagħna, nis il jasbuha bħalna jemnu fil-multilateralizmu, regoli globali, pajjiżi li jemnu illi nistgħu ikonna ftehmiet ġusti mal-ħbib biex hekk aħna nagħtu għamla l-globalizzazzjoni grazzi ħafna ta' dan id-dibattitu, grazzi ħafna li żewġ rapporter, grazzi ħafna lilek, Sur President, grazzi Sinjura Kummissarju mhux biss imma wkoll ovvjament fuq dan il-ftejjeb jiena wkoll ngħid kemm napprezza l-isforzi kollha tiegħek. Issa naf li wieħed miż-żewġ rapporter diġà tkellem u għalhekk ngħaddu l-kelma lis-sur Martin għal żewġ minuti. Iva se nieħu tliet minuti President għax il-Kummissarju wieġbed ħafna mill mistoqsijiet imma ma nistax nara persuna illi kritika li baqa fil-parlament m'hemm xejn xweħet jirrispondi u xtaqt nirrepeti għal dak li għal ftejim ta' kummerċ ħieles tajjeb għall investiment tal postijiet tax xogħol hemm bżonn nappoġġaw għal dak li l investiment dan huwa l-ftejim l-iktar modern qatt kellna u naqbel mal-Kummissarju aħna qed nipprovaw nimpenjaw ruħna ma' pajjiżi li jaħsbuha bħalna fejn hemm stat ta' dritt waqt li hemm pajjiżi oħra li jixtiequ l-istat eh, tal-ġungla. U aħna għandna bżonn inkomplu, nippromovu eh, ftehim bħal dan multilaterali. Grazzi ħafna mela dawk il-kollegi illi kienu qed ikkritikaw telqu u mbagħad mad-dibattitu eh, saru iktar konvinti ma nistax nispjega ruħi li fek. Mela grazzi ħafna id-dibattitu konġunt magħluq, dibattitu il-votazzjoni għal-għada u issa mmorru għal punt li jmiss fuq l aġenda tagħna. Mistoqsija bil-fom fuq ir-regressjoni attwali ta' drittijiet tan-nisa u tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-Unjoni Ewropea. Għandna l-awtur, is-sur Pimenta Lopez u nadilek il-kalma l-ħames minuti. Grazzi ħafna, President. Kummissarju, L-ewwel net. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha illi eh, kontribuw dan ir-rapport il-regressjoni ta' drittijiet tan-nisa hija ċara. Daw l-aħħar għaxar snin drittijiet tan-nisa ġew kasbrin il-politika tal-lemin influenzaw ħafna, pereżempju iż-żieda fid-drittijiet eh, tal-pensjoni, kienu ta' ħsara lill servizzi pubbliċi. U dawn is-servizzi pubbliċi huma importanti għax jagħtu pereżempju eżempju eh, possibilitajiet lil morda, lil dawk li għandhom it-tfal żgħar, lill anzjani u dan wassal għal sitwazzjoni fejn ifisser illi n-nisa ma jistawx jaħdmu. Hemm ħafna pressjoni fuq il-ħaddiema biex jabbandunaw id-drittijiet tagħhom minħabba l-fatt illi hemm offensiva għaddejja anki pereżempju kontra drittijiet eh, ta' drittijiet produttivi u dan ġie applikat ukoll fil-qasam ta' l-abort. Il-livelli globali ta' faqar u ta' qatt ukoll illi joqtu mod partikolari in-nisa waslu għal livelli li mhumiex sostenibbli anki dak li skart li jeżisti fis-salarju fil-paga u fil-pensjoni bejn li ġil u n-nisa ma jistgħux naċċettawhom iktar anki dak il-każijiet ta' vjolenza kontra n-nisa dak kollu huwa marbut mal rigrazzjoni eh, ta' drittijiet. pereżempju f'pajjiżi minn bidu tas sena disa nisa u eh, tifel ġew maqtulin minħabba vjolenza domestika u dawn iċ-ċifri huma espressjoni brutali ta' ħafna mliet ta' vjolenza domestika kontra in-nisa, vjolenza sesswali, anke fuq il-post tax-xogħol u prostituzzjoni. Il-ġlieda kontra l il vjolenza permezz tal-liġi fuq livell nazzjonali u fuq livell internazzjonali, pereżempju permezz tal-Konvenzjoni ta' Istanbul huma passi neċessarji ma mhux biżżejjed. Il-liġi hija importanti imma ma jistgħux ikun hemm politiki illi jimminawhom imbagħad. Għandna bżonn irdu kull tip ta' vjolenza kontra n-nisa għax id-drittijiet tan nisa għandhom bżonn ikunu reali, għandna bżonn nappoġġaw il-vitmi, għandna bżonn insaħħu l-appoġġ tagħna għal eh, postijiet bħal pereżempju djar tal-ken għan-nisa fejn jistgħu jkunu indipendenti n-nisa li qegħdin hemm, anki indipendenti ekonomikament, għandna bżonn inħarsu n-nisa mill-vjolenza fil-fażijiet differenti biex ikunu jistgħu jeġgħu jibnu ħajjithom il-politika ekonomika u soċjali hija importanti ħafna fil-ġlieda kontra kull tip ta' vjolenza kontra in-nisa. Għandna bżonn inneħħu id-diżugwaljanzi li jeżistu. Għandna bżonn intejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol, għandna bżonn inneħħu d diskriminazzjoni tal-pagi, hemm bżonn illi n-nisa igawdu mid-dritt li jkunu ommijiet Għandna bżonn inħarsu s-saħħa tan-nies u l-aċċess għas sigurtà soċjali, għandna bżonn nipprovdu appoġġ lit tfal anki għan nisa aktar anzjani u kull tip ta' vittma anki l-vittmi tal-prostituzzjoni. U anki l isfruttament sesswali anki fuq il-post tax-xogħol. Mela, Il-ġlieda kontra kull tip ta' violenza hija ġlieda li għandha bżonn tkun tagħna lkoll. U dan huwa aspett importanti ħafna lejn l-ugwaljanza. Grazzi ħafna nilqal lill-Kummissarju Jurova. President, membri l-Ewropa qed għandha sfida qudiema l-populizmu u n-nazzjonaliżmu xi ħaġa li anke tissarraf ukoll fi Klim ta' mibeda kif ukoll għal movimenti li ta' rigressjoni bħal pereżempju għad-drittijiet tan-nisa. Il-Kummissjoni u r-rappreżentant tagħha Mogherini poġġiet l-ugwaljanza bejn il-sessi bħala mm, prinċipju ewlieni anke fil- politika barranija fil u dan ukoll kien anke qafas għalina għall promozzjoni ta' drittijiet tan-nisa. Issa fl-2019 qegħdin naraw kemm sar progress u naraw fejn djufijiet u għalhekk il-perspettiva tal-Parlament Ewropew napprezzawha ħafna. Jiena nilqa ħafna l-ftehim illi ntlaħaq ukoll fuq il-proposta tal-work life balance eh, u dan sa jippermetti wkoll sabiex ikun hemm rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tal-familja u dik professjonali. F'Novembru tal-2019 il-Kummissjoni adottat pjantazzjoni dwar id-distak bejn is-salarji bejn in-nisa u l-irġiel b'20 azzjoni konkreta. Il-maġġoranza ta' dawn l-azzjonijiet ġew implementati u dawk li fadal għandhom jintemmu sa din is-sena il-data fidabbli hija importanti ħafna sabiex aħna naraw x'inhuma x-xejriet eh, fl-Unjoni Ewropea u għalhekk li Eurostat bħalissa qed jagħmel survey tal-Unjoni Ewropea dwar eh, din il-vjolenza u anke il-survey li kien li segwi wkoll is-survey li kien hemm fl-2014 Din kienet priorità lina fil-Kummissjoni għadna kif spiċċajna wkoll it-tieni sena ta' kampanja ta' ħolqien ta' kuxjenza u anke eh, azzjonijiet immirati aħna nkomplu nisħu fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul u fejn għandha x'taqsam ir-ratifikazzjoni mingħata tal-istati membri sa issa 20 stat membru għamel ratifikazzjoni ta' din il-konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa, però bħalma tafu hemm uħud mill-pajjiżi fejn hemm ħafna problemi għal din ir-ratifikazzjoni. Dan juri din ir regressjoni li qegħdin nitkellmu fuqha Eh, mhux dejjem tingħat il-verità fuq din il-konvenzjoni xi ħaġa li tintqalu kol ħafna fid-dibattiti pubbliċi. U għalhekk importanti li nispjegaw li l-mira ta' din il-konvenzjoni hija l-prevenzjoni tal-vjolenza domestika kontra n-nisa, it-tfal u anke l-irġiel m'hemmx aġenda moħbija. Din is-sitwazzjoni qed tipparalizza numru ta' stati membri fil-proċess tagħhom ta' ratifikazzjoni anke lejn l-aċċess tal-Unjoni Ewropea għal din il-konvenzjoni ħajspiċċa l ħin u eh, hemm bżonn li dan l-eżerċizzju jintemm sa tmiem il-mandat tal-Parlament Ewropew dan huwa importanti ħafna anke meta tqis is-servizzi esterni tal-Unjoni Ewropea. Jiena qed nħu pjaċiri li l-Parlament qiegħed jilqa' dan il-progress tajjeb illi sar għal dan il-pjan, pjan illi jiffoka fuq l-integrità tan-nisa, drittijiet ekonomiċi u soċjali, il-parteċipazzjoni tagħhom kif ukoll l-eliminazzjoni tal-vjolenza bażata fuq il-sess ta' persuna. Dan jaqgħad flimkien politika interna u esterna kif ukoll titlob l-analiżi tal eh, il-raġunijiet wara inugwaljanzi, vjolenza kif ukoll konflitt. Fl-aħħar hemm bżonn illi aħna nkomplu mixjin fl-isforz tagħna u anke nikkonkluduhom. Għalhekk f'Settembru tal-2017 l-Unjoni Ewropea u flimkien mal-ġnus Magħquda ħolqot inizjattiva sabiex tiġi eliminata din il-vjolenza kontra n-nisa u t-tfajliet anka fondi allokati sabiex naraw li din l-inizjattiva tkun waħda ta' trasformazzjoni għal ħajjiet ta' dawn in-nisa u anke tfajlit madwar id-dinja kollha, mod partikolari dawk li jgħixu fl-iktar sitwazzjonijiet marġinalizzati u diffiċli. Il-Kummissjoni se tkompli l-impenn tagħha f'dan il-qasam u nittama li jkun hemm l-istess impenn mill-Parlament u l-Kunsill. Grazzi ħafna issa l-kelima fissem il-gruppi politiċi nibdew bil pepe eh, Sinjura Petikajnen. F'soċjetajiet illi eh, bażati fuq demokrazija u fuq il-ftuħ u rispett, in-nisa jmorru tajjeb, u mbagħad bil-kontra, meta n-nisa eh, jmorru tajjeb anke soċjetà għawdi, għalhekk għalhekk din ir-regressjoni hija problema mhux għan-nisa biss imma anke soċjetà kollha kemm hi. Hemm ħafna esperjenzi u riċerki li juru illi meta n-nisa ibatu mela s-soċjetà tkun qiegħda tilimita d-demokrazija kif ukoll aspetti oħrajn ta' ħelsien u n-nisa m'għandhomx għażla u l-ħelsien li huma Eh, jitkellmu fuq diskriminazzjoni tagħhom. Eh, għaliex hemm eh, in-nisa huma madwar 50% tal-entrepreneurs, persuni b'diżabilità, ħaddiema, n-nisa jintaqgħu ħafna diskriminazzjoni u iva rajna ħafna regressjoni fl-Ewropa matul dawn l-aħħar snin, speċjalment fuħut mill-Istati Membri in-nisa huma umani u għalhekk id-drittijiet tal-bnedmin huma tan-nisa wkoll anke d-drittijiet sesswali u ta' riproduzzjoni. Għalhekk il-Kummissjoni hemm bżonn li tieħu iktar b'saħħitha quddiem din ir-regressjoni u anke li tisfida dawn l-istati membri sabiex ikun hemm benefiċċju fil-ħajja tan-nisa f'numru ta' oqsma tal-ħajja tagħhom. Issa Sinjora Garcia Perez fi sem l-SNDs. Grazzi ħafna President, Sinjura Kommissar, din nitkellmu fuq ir-regressjoni tad drittijiet tan-nisa fl-Ewropa fl-2014, jiġifieri ħames snin ilu konna qegħdin hawnhekk u konna qegħdin nitkellmu fuq id-drittijiet sesswali ta', eh, ta produzzjoni u ma nistgħux eh, nħallu il l-bniet tagħna jkollhom inqas drittijiet mill-nannit tagħna. U għalhekk fil-Polonja bla bord, bil-Longerija, eliminaw l-studji ta' fuq is-sess, eh, f'pajjiżi oħra m'hemmx il-Konvenzjoni tal-Istanbul bħala ratifika u għalhekk qegħdin naraw din il-mowċa konservattiva naraw il-mexxej tal-Partit Popolari eh, f'Spanja li qed jgħid in-nisa għandhom bżonn illi jkollhom it-tfal biex ikunu jistgħu jħallsu il-pensjonijiet qed immorru lura bħal granċ 30 sena u qegħdin nitkellmu wkoll fuq liġi tal-abort u għalhekk in-nisa ehm, għandhom inqas salarju, hemm diskrepanza tal-gender gap u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq persuni anke dawk illi huma self-employed għandna kuljum jum nisa li jiġu maqtulin minħabba l-masoċiżmu mbagħad ukoll eh, in-nisa illi ħafna drabi ma jridux laqas biss jibżaw ikunu id-dar waħedhom aħna ma nistgħux noqogħdu u naċċettaw da kollu. Hemm ħafna raġunijiet, hemm iktar minn elf raġuni. Din hija l kampanja tal-Assoċjazzjoni tan-nisa biex jimmobilizzaw il-ġida tagħna ta' tmina ta' Marzu. Aħna hawnhekk fil-Parlament hemm bżonn iwassal leħnu wkoll biex ikun hemm ugwaljanza għax din mhijiex kwistjoni tan-nisa imma din hija ġlieda għall-Ewropa femminista illi timxi l qoddim illi ma tċedix. Grazzi. Thank you. Now for uh, the Grazzi. Issa l-kellim li miss. Minix qed nieħu blu karzetet il-President, qed niċċara biss kollegi minħabba l-ħin. Issa nibdew il DI, imma sfortunament ma nistax naċċetta blu cards għal raġuni waħda li aħna qegħdin ħafna ħin tard. Mela, għalli sijar il-kellim li jmiss. Mela, grazzi ħafna, signori, U għoffju li aħna favur l-egwaljanza fost in-nisa imma ma naqbilx ma dak li qegħdin nifmu prinċipalment ta' dir riżoluzzjonijiet l-ewwel net mela għax l-an tagħha huwa li t-ristringi l libertà ta' espressjoni billi tappella u tikkritika l konvenzjoni ta' Istanbul u mhux biss tikkundanna l politika dwar il-familja U dan huwa argument iżbaljat għax il-maternità eh, huwa mod m'għandux ifixkel lin nisam il karriri tagħhom u mhux hekk biss, imma fih fija riżoluzzjoni eh, appell verament ħażin fuq il- produzzjoni ta' ħajja u dizinformazzjoni tajt il-kellima ma naqbilx l-assunzjoni dak li qed nifhmu fir-riżoluzzjoni li tgħid li l-abort jew drittijiet eh, ta' ċerti minoranzi hija deteriorazzjoni ta' drittijiet tan nisa. Allura jien nipproponi eh, abbozz ta' riżoluzzjoni oħra fejn nisħaq fuq il-ħtieġa li nimlew il-vojt fil-pagamenti u fil-pensjonijiet u nġildu kontra mutilazzjoni ġenetika, zwiġijiet eh, sforzati u nixtieq ngħid li n-nies għandhom ikunu iktar attivi fil-ħajja politika. Grazzi. Skużawni għall-alde issa żewġ minuti, grazzi ċe. Komissarju prezenti kollegi, nixtieq nibda billi ningrazzja r-rapporter u x-shadows għal kooperazzjoni verament tajba għal dir-riżoluzzjoni mal-Unjoni Ewropea n-nisa jiffaċċjaw eh, problemi kbar, e, aċċess mhux indaq sal-ħajja politika u jsofru minn violenza eh, bbażata fuq is-sess, fuq il-post tax-xogħol u d-dar. Għandna backlash kontra drittijiet tan-nisa u din li tweġġana lilna lkoll irridu noqogħdu attenti li f'daw l aħħar deċenni eh, dak li għamilna jipassi l-qoddim ma nix nieħduh bħala moti għandek gruppi differenti eh, jużaw kull tip ta' argument biex eh, jileġitimizzaw il-violazzjoni kontra n-nisa. Dan jinkludi u koll eh, riformi fl-edukazzjoni sessuali, abort, etc. Dan u l-backlash fid-drittijiet tan-nisa F'din riżoluzzjoni għandna din nitolbu l-Unjoni Ewropea biex tpoġġi kliem f'azzjoni. Nitlob l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri biex impenjaw għal realizzazzjonijiet ta' drittijiet tan-nisa, e, id-drittijiet kollha tan-nisa u jżommu is-suġġett tan-nisa fuq fuq l-aġenda u finalment anka jinvestu u jafdaw f'organizzazzjoni tan-nisa li jassiguraw li budgets jinkludu investimenti biex jissiguraw drittijiet tan-nisa anke organizzazzjoniet nisa gruppi esperti u f'diskussjonijiet fuq kwistjonijiet kollha u delegazzjonijiet nazzjonali fl-qad governativ fl-aħħar insellem ix-xogħol ta' dawk li jiddefendu u l-attivisti ta' dritt tan-nisa li jipromovu eh, igwaranza fost il-ġeneru. Grazzi ħafna issa għal minuta is-Sinra Beck. Grazzi tal-kelma, President, ġdijt tan-nisa huma ċentrali f'demokrazija. U għandhom ikunu auto-evidenti fl-2019, imma għaw aħna għadna din niddiskutu u għedin ninsofru minn backlash ideoloġika, politika, meta titkellem fuq l-igwaljanza bejn il-ġeneri, għandek il-naħa forzi fuq il naħa tal-lemin estrem u għandek materjali qed iżżid il-faqar fost in-nisa, qatt fost in-nisa, eċċetera. U attivisti tan-nisa qed jiġu immirati għall attakki l-ġlieda għall igwaljanzi ta' drittijiet tan-nisa mhuwiex xi ħaġa ta' barra minnaw hija ġlieda ibsa biex kollok indipendenza ekonomika pereżempju u sovraġi universali u hawnhekk qegħdin hawnhekk u ma nistgħux nippermettu li nieħdu passi retrogradi, ma rridu dejjem nibqgħu nimxu l-qoddim. Mhux se nħallu l-forzi konservativi hawnhekk u ximkin ieħor li jieħdu kontrol ta' ħajjitna. Grazzi. Is-Sinjura Reintke għal minuta u nofs. Fil-Bulgarija in-nies jingħataw informazzjoni falsa fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul u fil-Polonja edukazzjoni sessuali tingħata fl-iskejjel tingħata kontra l-kontraċezzjoni. Issa studji li qed jitwettqu u twettqu biex jippruvaw l-abort hija xi ħaġa ħażina. Il-backlash għaddejja kollimkien min-naħa għall-oħra tal-Ewropa. Għandek mossi politiċi illi għedin jafsu l-affarijiet lura. Fundamentalisti kristjani u ewm attivisti hawnhekk għandek jattakaw minoranzi bħal LGBT, LGBTIQ, etc. Anka għandek oligarki russi li huma voluti u aħna ma nagħmlu xejn Issa dan irridu ntemmuh. Nġibuh fit-tmiemu. Irridu fil-fatt inwaqfu daw in-nies li jridu jwaqfu l-libertà tagħna. Jekk iridu patriarkat, allura ħaj jiltaqgħu ma' oppożizzjoni tagħna. U x'qegħdin nagħmlu hawnhekk fil-President il-President Tajani qal ħajusem fis-summit f'Verona f'Marzu, imma jekk il-President mandux jattendi eh, mandux jattendi konferenza bħal din għal minuta il-kellima li jmiss is-Sinjura Sosnierz. kollega tiegħi hija inkwitata fuq id dritti tan-nies, ovvjament id-dejat tagħha m'għandhomx valur kif qed titkellem i dak forsi li għandek tkun taf u għannuqqas ta' appoġġ għall-kliem tiegħek għax is-soċjetà tagħna hija suġġett għal propaganda li turi li relazzjoni tal-kromosom X u Y huma l-istess qed noħolqu problemi fejn ma jeżistux. U jekk titkellem dan l-affarijiet tiegħek kif tgħidhom mhux se jkollok riżultat, anzi l-kontrarju. Qed taj l-affarijiet ma jimxux. Allora xin il-konklużjoni? Għanna feministi iktar diskussjoni, iktar għanna iktar eh, diskors fieraħ u appelli fil-vojt skont il-kellima u nirritaw iżiet l-nies. Grazzi l-onorevoli Kelliema li jmiss. Grazzi ħafna kum ċer, kummissarju, sinjuri. Id-drittijiet tan-nisa dejjem kienu u huma parti mid-drittijiet tal-bniedem. M'hemmx organizzazzjoni iktar politika għan-nisa mill-Unjoni Ewropea, imma di riżoluzzjoni mhix ġejja mix-xejn għax ir-rivoluzzjoni tan-naħa tal-lemin twassal għad deteriorazzjoni tan-nisa u din il-backlash tmur kontra id-drittijiet tan-nisa. Illa li daw kuj jkollhom preskrizzjonijiet mediċi għal pilloli u organizzajt tan-nisa ma jnatawx fondi, hemm kontrolli kullimkien u l-istat iħares mod suspettus lejn xi ħaġa li tkun aġenda feminista. Kummissarju, wasal iż-żmien li l-Kummissarju Ewropew iħares mill-qrib fuq il-possibiltajiet li tintervjeni. Tara l-possibiltajiet kollha biex twaqqaf din il-backlash u tmexxi d direttiva favur in-nisa fl-Unjoni Ewropea. Grazzi l kelliema li jmiss. <clears throat> President, barra mir rakkomandazzjonijiet u strateġiji li ġew adottati fil-verità, kull mezz nagħmlu qegħdin fin-nofs tat-triq. Qegħdin f'nofs triq fuq ikwaljanza bej is-sessi bħalissa l gwaljanza miexja bil-mod kajmana ħafna. L-ewwel, sissa ma konniex ma minniex possibbli li illi aħna inwaqfu il-violenza kontra n-nisa hemm tmien stati membri li għadhom ma ratifikawx il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Xi jfisser dan li m'hemmx violenza kontra n-nisa? Jew jew minnaħa l-oħra li m'hemmx irrida politika minnaħa tal-gvernijiet tagħhom. Sfortunatament m'hemmx progress biex aħna Eh, il-differenza bejn salari u pensjonijiet inresqun fl-imkien hemm differenza ta' madwar 40% u n-nisa għat ridu jissiltu biex ikunu ikollhom l-istess drittijiet fid-dinja tal-politika u f'pajjiżi l-Litwanja l-gvern mandux asmara waħda fil-politika, grazzi. Grazzi, mela. Aħna jridu nkunu żguri li n-nisa jistgħu bil-libertà tagħhom jiżviluppaw jiena stess kont e, vittma ta' diskriminazzjoni minħabba l-ġeneru tiegħu rridu allura jridu nkunu żguri li nippermettu li n-nisa jkunu f'pożizzjoni li verament e, jaslu għall potenzjal sħiħ tagħhom naraw li ċerti setturi tal-popolazzjoni huma kontra dan imma aħna rridu niffaċilitaw il-liberazzjoni tal-mara. Fl-istess ħin aħna rridu nkunu żguri li aħna ma niksru l-ebda linja ħamra. Għax ovvjament inti ssib fil-ħajja feministi ħorox. Id-dritt tal-ħajja huwa importanti ħafna, eh? id-dritt eh, tat-tarbija li tkun għadha ma twildiċ qed tgħid il-kelliema. U drittijiet ta' riproduzzjoni, drittijiet sesswali mhumiex dritt li supera drittijiet oħra. Ma nistax il-President, ma nistax nippermetti blue cards għax edin tartwis. Issa l-minuta kelliema li jmiss. Anzi, kellim. Grazzi ħafna qed ħerġin mill-kriżi ekonomika u s-sent nitkellmu fuq id-drittijiet tan-nisa issa għandna il-lemin estrem illi qed ikollu impatt fuq ċerti forzi bħal pereżempju l ppe Qed nitkellmu fuq id-drittijiet tan-nisa u ċerti pajjiżi kien hemm punti interrogattivi fuq ċerti drittijiet tan-nisa il-Pepe Spanjol per eżempju irridna immorru lura l-1985. Li xini di? Din offiża kontra d-dirtijiet tan-nisa qed il-kelliem. Jiġifieri aħna rridu morru fuq l-offensiva minna l-oħra u nimmobilizzaw fuq in-nies nimmobilizzaw fuq it-toroq għal favur id-dirtijiet tan-nisa. Grazzi ħafna. Grazzi President. Aħna wasalna fl-aħħar passi finali ta' din il-leġislatur u għedin naqdu s-somom kollha. U anke id-drittijiet tan-nisa e, e, e, qed nitkellmu mal-Kummissjoni m'aħniex sodisfatti għax l-artiklu 8 ma ġiex applikat fl-Istati Membri kollha minkejja l-isforzi kollha l-indiċe il-prova ta' tal-igwaljanza bejn is-sessi qed juri sinjal ħażin qed jagħtina dejta li lilna ma toġobniex. U hemm bżonn li jkun hemm titjib fl-istati membri kollha, speċjalment fuq il-kamp tax-xogħol illi qed ikun hemm eh, passi lura. In-nisa b'mod partikolari b'differenza tal-irġiel qegħdin jintlaqtu u qed ikun hemm kampanja kontra l-Konvenzjoni ta' Istanbul fuq dan is-suġġett dasek importanti qed ikun hemm xi mblokka ma nistgħux nifmu kif għad fil-Kunsill għad ikun hemm din il-, il, il ir-rifjut dan ir-rifjut eh, u l-inwa twaqqa fil-mikrofonu. ħaniħu biss membru wieħed minn kull familja politika għax qegħdin kważi nofsija tard. Banda, uh, sorry, uh, Mrs. Forenza, I have no other option, we will now proceed. Uh, Dile blazla, mela, is-sinjura għal-minuta. Grazzi. Jien inni 15-il sena fil-Parlament Ewropew u d-drittijiet tan-nisa u l egwaljenza eh, fost eh, eh, fil-ġeneri dejjem kienet fil-qalba tad diskussjonijiet ta' hawnhekk. L-istati membri kollha skont it-trattati għandhom garantiti dritti garantixxew drittijiet lin-nisa u nista' ngħidilkom li f'dak li qegħdin naraw issa ġi kattar dawn l-għaxar snin ikkaratterizzati minn attakk frontali fuq it-tirtit tan-nisa qed immorru lura mhux u l-qudiem għatta stati membri jirrestrinġu aċċess ta' ta' ħajja riproduttiva l-ambitu tax xogħol u il-rapport huwa minimu f'dak li għamilna bejn l-2015. Din mhix kwistjoni femminista, imma din hija serja ħafna tas-suġġett. Grazzi, kellimni missa l-minuta. Eh, Grazzi President, 16% differenta fi, differenti fil-salari, għanna eh, gap eh, sħiħ anka fil-pensjonijiet u violenza ta' natura sessuali fuq in-nisa. Il-figuri eh, jitkellmu waħidhom u huma il-bot mill-igwaljanza vera bejn irġiel u nisa minkejja dan tan in-naħa tal-lemin eh, għandha l-wiċċ tost li kull ma jmur iżid eh, eh, il-kwistjonijiet tagħha biex fuq il-protezzjoni tal- tan-nisa din hija ħaġa li ma nistgħux nifhmuha l-istat Spanjol anka qed jerġa' jagħmel mistoqsija fuq id-drittijiet tan-nisa il-moviment neofrankista u jitkellmu fuq il-menti folots. Akkużi folots minkejja da kollu il-moviment feminista qed jikber u qed isir e, e, iktar b'saħħtu kull ma jmur iż-żmien. Grazzi l-kellimni jmiss, il-kellima li jmiss. Ekwalenza bej irġiel u nisa u drittijiet tan-nisa huma fost id-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Huwa minnu imma li kien hemm ċertu passi lura f'xi drittijiet tan-nisa. Hemm xejrit estremisti ċari f'ċerti setturi tas-soċjetà. Soċjetà demokratika ma tkun żviluppata bi sħiħa jekk in-nisa ma jgawdux drittijiet sħaħ naqbel ma dak li ntqal, jiġifieri ma nistgħux naċċettaw illi n-nisa illum għandhom ikollhom inqas drittijiet minn ommijietom ma x'nifmu bija di aħna. Aħna irridu neradikaw dawn il-limiti fuq id-drittijiet u diskriminazzjoni. Il-Konvenzjoni ta' Istanbul kontra violenza kontra n-nisa anka stati membri li huma sinjatari hemm ħafna xwieħed jista' jgħid. Mela l-kelima li jmiss. Grazzi ħafna. Huwa fatt li llum il-ġurnata fl-2017 ma nnexxilniex naslu fista ta' egwaljanza berġil u nisa il-mara m'għandix l-istess opportunitajiet daqs ir-raġel l-involviment eh, politiku tan nisa eċetera. U protezzjoni soċjali, eccetera. Mhumiex qegħdin fis biex jgħinu n-nisa. In-nisa jiffaċċjaw diskriminazzjoni jridu jazlu bej il-familja u x-xogħol. Ma jistax kollom it-tnej. F'dan ir-rapport ma jidirx li hemm tweġibiet dwar daw il-problemi. Definizzjoni ta' progress, tal-kelma progress, u l-moviment retrograda ma ix miex xi ħaġa li nistaqbel magħha kif jgħid l-awtur eh, tar-rapport għax miex kwistjoni ta' ideoloġija, ġija kwistjoni ta' ħin u żmien u s-sidjarjetà hija xi ħaġa li tiġi rikonoxxata u werġa' għata l-mikrofonu. Mela, is-sinjura xeder l minuta Prosazowanie równych praw sinjuri, huwa minnu. Drittijiet indaqs huma ħidmiet fuq meta ta' żmien twil. U diskriminazzjoni hija xi ħaġa inaċċettabbli u għalhekk fuq livell Ewropew għandna nieħdu kull miżura possibbli biex nirrispettaw u nipproteġu id-drittijiet tan-nisa fis-soċjetà u jażlu bejn il-maternità u l-ħajja professjonali id-direttiva proposta mill-Kummissjoni li tippermetti armonizzazzjoni tal-ħajja privata u professjonali hija tajba. Sfortunatament din ġiet abbużata biex jiġu kritikati politiki eh, konservattivi. Di tipproteġġi il nisa tipproteġi anke lit tarbija fil-ġuf, tipproteġi kull tip ta' ħajja, għandna nkunu favur kull politika li li tipproteġi il-kulħadd minn mixxelluk li minn Grazzi ħafna. Il-kalima li jmiss, u importanti li l-Parlament Ewropew jindirizza r regressjoni ta' drittijiet tan nies u l-ugwaljanza bejn l-istessi fl-Ewropa partikolarment għaliex il-magna wara dir-regressjoni qegħdin f'dil-Kamra Forzi konservattivi qed isiru aktar b'saħħithom huma organizzati tajjeb u qed jikkonvinċu dejjem iktar nies illi qegħdin fuq in-naħa tajba tal-istorja u dan huwa perikolluż. L-attakki kontra id-drittijiet sesswali u ta' riproduzzjoni qed isiru dejjem iktar popolari fl-Ewropa u xi pajjiżi qed ukoll eh, jirlimitaw l-aċċess għall kontraċessjoni hemm attakk ukoll fuq id-drittijiet tal-nies LGBTIQ memx ratifikazzjoni tal- tal konvenzjoni ta' Istanbul minkejja li dan huwa l-aħjar protezzjoni li għandna. Jiena mħasba li x'inies mhux konxi minn din regressjoni jasbu li l-feminizmu hija xi ħaġa tal-passat, però irridu nibqgħu nitkellmu favur id-drittijiet tan-nisa u nagħtu seta' lil dawk li qed jikbru sabiex jikomplu l-ġlieda. Grazzi ħafna il-kelim li misal minuta. Komissarju, Sinjuri, l-awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea u mhux il-dawk li jikkritikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul illi qed jiżgwidaw. Artiklu 14 tal-Konvenzjoni jgħid illi l-iskejjel se jintużaw sabiex jiġu promossi ruoli sesswali mhux tipiċi però il-ġenituri għadhom id-dritt li jgħidu le għal dan artiklu 14 tijajt illi rridu neliminaw it tradizzjonijiet u drawiet illi jipromuovu r-rwol tipiku tan-nisa. Forsi l-Odessej rridu eh, għax x'din ukoll għadet tistenna lir raġel tagħha ġej. Kif tistgħu tittoleraw dan kollu? Fil-Ġermanja però għandna l-żwiġijiet forzati mhux fir-Repubblika Ċeka. Fil-Kostituzzjoni tal-Bulgarija hemm li aħna ma rridux il konvenzjoni tridu tiddefenduha. Grazzi tassew, President, hawnhekk f'dan il-kontinent qed ngħixu kontradizzjoni moviment femminista dejjem jikber li qed jiġġieled il-vjolenza sessista u patriarkali u għandna qafas legali illi jimxi blura, pereżempju f'pajjiżi stess. Ma nafx jekk il-Kummissarju wiex konxa tal-fatt li f'Settembru bħala Kumitat Fem aħna eh, smajna eh, l-postijiet palluċa sesa u gruppi oħra li qed jiġu attakkati mill-istituzzjonijiet lokali, organizzazzjonijiet li mhux qed jiġu rikonoxxuti. Iżda f'dan il-Parlament qed jiġu rikonoxxuti permezz tal-rapport dwar il-gender mainstreaming. Kif, kif semma l-komitat tagħna Eh, mhux qed eh, isiru l-avvanzi meħtieġa f'dak għandu x'aqsa ma' dawk li jixtiequ jtemmu l-btqala pereżempju. Fit-8 ta' Marzu aħna ser nuru għal boħra nagħtu n-nar għal din il-kwistjoni biex nuru x'qed jiġri fl-Italja. Grazzi il-Kummissarju. Yes, uh, honorable members, uh, let me conclude by saying that uh, I am Grazzi, nixtieq Nuri gratitudni tiegħi għall appoġġ tal-Parlament għall avanzament tal-ugwaljanza bejn is-sessi u drittijiet tan-nisa. Naf li qegħdin tard. Nixtieq nirrispondi lis-Sinjura